Ej kolla Alex, sur meċtat għannom tal-kollegi tiegħi ritnajd illi inti tista torbot fuq l-appoċ tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Colleagues, the debate on the... Grazzi, il-dibattitu issa fuq l-AIB u l-għan rapport annuali 2009 issa maħlu u l-votaw illum fl-nofsinar. Naddu minnu fi għal punt li mis Is-Sur Jana Vujċekowski il-tilqim kontra il-Blutang, l-Sinu Dwifer u s-Sur Wojciechowski. Mela, nishtiq ningrazzja kulħadd hawnhekk tal-li tajtudni dan il-pjaċir tal-li nprezentalkom dan il-rapport fuq id-direttiva rigward it-tilqim kontra il-Blutang dan din il-marda hija taddida kbira għall-animali li jixtarru madwar l-Unjoni Ewropea. U u b'sodisfazzjoni qed inkellimkom għax xi snilu kon stajt nippreżenta eh, strateġija ġodda ġdida għall benesseri tal-annimali li kienet imsejsa fuq l-ideja li prevenzjoni aħjar mill-kura u fil-fatt aħna qed nagħmlu hekk. Aħna Għedin nifkelmu dwar il-tilqima kontra l-glutan. Uridu nipruvaw nxprunaw kull azzjoni li hija mirata lejn il-prevenzjoni u l-annimali jkunu miktar ehm, b'saħħithom u għalhekk din se tiswi nanqas fl-aħħar mill-aħħar. Inti direttivi li kien qabel adattajnija għal kondizjoniet prevalenti u l-tilqim li kienu fuq su Dawn il- dan il tilqim għadu qed jiġi użat suġġett ovvjament għal xi kavjat, per eżempju, li trasferiment tal-virus minn dawk l-annimali li ġew nataw it-tilqima minn dawk li ma natawx u Hemm ovvjament eh, firxa siħa ta' implikazzjonijiet u proċeduri involuti għaliex annimali jridu jintlaqmu um, f'post partikolari u bija. Um, ehm, Ftaħar mill ħar xjenza issa avvanzat sew issa għanna xie tirqim illi testjajna li dawn jistgħu jiġu applikati mingħajr il-limitazzjonijiet li kellna qabel. Dawn it-tip ta' til-imil ġdid ħajkun iktar faċli li napplikawhom u probabbilment ħajkunu iktar effettivi. Konna qegħdin naħdmu pass maġġar mhux ħażin. Żmien qasir Aħna ġevejna bost mill-Kommissjoni u aħna issa qegħdin nippreżentaw ir-rapport għandna lill-Parlament. Aħna li rridu niksbu huwa li kun hemm tilqim ta' anmas illi jiġi organizzat eh, din is-sena, bidu din is-sena. Allura jina suġġerejt xi skadenzi li fihom il-leġiżazzjoni nazzjonali għandha tinbidel sabiex ikun jistgħu jilaħqu ma' dispożizzjonijiet ta' direttiva u bekk ikun jistgħu dis norganizzaw dan it-tilqim u ma jkollniex noqogħdu nistennew sen oħra. Nixtilkom xi attenzjoni għal xi kontroversi. Il-Kummissjoni Ewropea resqet elektim sejħa correlation table tables u aħna naqblu li dan tip ta' tabelli għandhom jiġu imresqa prezentati u din importanti għax jitħaddan informazzjoni ta' kif id-direttiva ġiet trasposta fil-ġizazzjoni nazzjonali xi amministrazzjonijiet f'xi pajjiżi jarawha di bħala burokrazija żejda iżda nixtieq nisħaq li jekk aħna nużaw dawn it-tip ta' tabelli għandna iktar ideja ta' xkun qed jiġri fl-istati membri u nistgħu nużawhom biex ninformaw iċ-ċittadini tagħna dwar dak li qed jiġri. Naħseb li dawn il-tables għandhom ikunu permanenti para prassi fil-leġizazzjoni tagħna. Grazzi tassew. Sinjuri, jiena naħseb li qegħdin nagħmlu ħaġa tajba għattaj għal benefiċċju tal-bdiwa tagħna u annimali tagħna wkoll grazzi tassew. Grazzi is-Sur Shevchovic. Grazzi ħafna. Eh, Komissjoni grata lejn il-Parlament għal proposta li nifaċilitaw il-tilqim kontra l blutang u rakkomandazzjoni tiegħu għal din il-kwistjoni importanti ferm nixtieq ningrazzja mod partikolari r-rapporter is-Sur Wojciechowski għall-impenn tiegħu. Grazzi tassew. Il-Brutang dejjem ta' tħassir kbira li bdiewa madwar l-Unjoni Ewropea u sal-1990 il-Brutang ġie meqjus bħala zotiku għall-Unjoni Ewropea u dan qed jiġri biss mod sporadiku fl-Ewropa tal-nofsinhar. U però ħafna mart qed jaffettwa l-Stati Membri inkluż l-Ewropa ċentrali u anki tal-Tramuntana u dan qed tifisser ħafna telf ta' annimali u ta' bejje. U hemm sitwazzjoni li qed sejra l-aħjar grazzi għal dan il- il-kampanji ta' tilqim il l-Unjoni Ewropea qiegħda tissossidja bil-kbir Għana l-lokajna 120 miljon euro fl-2009 u eh, fuq minn 100 euro għal bqija ta' snin ta' wara. Aħna dawn eh, nużawhom biss jekk ikun hemm ċertu sessjonijiet minħabba il prezenza tal-blutan. Id-direttiva dal il-possibilità li nużaw tilqim mhux attivat kullimkien l-emenda biz ser t-prevjeri li kunem il- li kunem il-tixrit tal-dan il blutangu dan il-wasta biex inaqqas il pizziet li jen fuq s-settur grekolu. Da partijek ikun u fuqtu ħafna s-sesswazzjoni ta' benessiru u saħħa tal-annimali fl-Unjoni Ewropea u aħna Eddin nishtiqo nagħtu setti membri biżejt biex jagħtu din it-tilqima l bejjem tagħhom qabel ma tibda staġun tal-Blutang li jmiss. Ma jistax ninsew minn minkejja li sitwazzjoni tal-Blutang marri tal-aħjar dawn l-aħħar snin xorta waħda l-marda għadha ma ġietx imxejna u dan ifisser aħna rridu nkomplu nablu monitoraġġ. Il-qudiem importanti li stati membri kollom il-ċans li jipproteġu kontra il-virus meta ikunu friskju u li dawn ikunu jistgħu jittomizzaw il- programmi tagħhom ta' tilqim biex jilqa' għal eh, dan il- il-mart li jfaqqas iktar il-qoddim u nipprovaw li nipprontaw din miżura malajr kemm jista' jkun ir-rapporter refera l-kwistjoni diffiċli ħafna tal-correlation tables illi huma importanti ħafna sabiex wieħed jintraċċa trasposizzjoni tajba u korretta tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-sistemi legali tal-Unjoni Ewropea. U aħna għandna ħafna dbatiti hawnhekk din is-sala biex naraw eżattament kif ser nagħmlu monitoraġġ tal-DG ta' tagħna f'dan is-sistemi legali differenti tagħna naraw li t-tabilita korrelazzjoni huma l-aħjar mod il kif naħdem xul quddiem qudiem kif nagħmlu monitoraġġ tiegħu kif nistgħu naċċertaw li jkun hemm ġazbazzjoni sħiħa tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess ħin aħna nafu bisih illi dawn il-fajż urġenti palmu ma il-fajl li għedin diskutu l-lum, aħna irridu naħdmu sfiq biex nsibu soluzzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kunsil sabiex nefitaw illi kunem dawn il-problemi il-unqasis jistaw jinqalaw u għalek nittama li konna dan il-leġislazzjoni fisseħ fil-ħin qabel ma jibda l istaġun tal blutang Grazie. Grazzi. Now we will listen to the views of our political groups, first of... Mela l-abbuż tal-poter. L-abbuż PP. Grazie tassew, Sur President, Komissarju, Sinjuri. Id-direttiva dwar it-tilqim kontra l-Blue Tongue u kif intqal pass importanti eh, lejn li nxejnu dan il din il-marda għaliex dan jaffetwa għanna li xtarru, il-naċ, il-mos, dan huwa jista' jkun fatali. Dawn il-tilqim mhux attivati dawn eh, eh, sintomi naqsu għalek iktar ċans li jinsaw nużawon fossijiet fejn il-marda ma staħħiġ għat u s stati membri għalek jistaw jizzaw dan it-tilqim mod iktar effettiv. If il-tilqim ġdijt ser jamlu possibli illi konna approċ wisa. Imiktar sikurta u iktar titjib fis-saħħa tal-annimali. Għalek, il-marda tal blutang se jkun restritt għal-menu minħabba feku dan ħajtejjeb il-possibilità tal-esportazzjonijiet tagħna. Biex id-direttiva titħol fis-seħ u l-tilqim ġdid jisir disponibbli aħna rridu li nieħdu deċiżjoni ta' malajr. Il-Komitat ta' Agrikoltura nhar it-tnejn jivvutaw mod unanimu dan ir-rapport u batu sinjal ċar u l-grupp tal-EPP fil-vot tagħna tal-lum Um, ħajamlu l-istess, nżommu ma l-istess linja n-nappoġġa l-rapporter dak li għal rigward il-correlation tables li ndaħlu għom u jibqaw jibqaw emmek fi direttiva. Aħna ma nistawx nieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma ngħidu l-istati membri kif għandhom implementaw il-miżuri li jkun hemm dik trasparenza għalhekk qed ngħidu mod ċaru tant lill-Konsill u l kwestjoni ta' kredibilta' Ningat il-rapporter ta' kooperazzjoni tajba tijaw u ta' xbicċa xol tajba li jgħamil. Un appoġġaw f'dan il-rapport. Etnara blue card sur Egnew. Taċċetta sur jegli. Mikrofon: kellim jek joġbuk. Das għarrija mux eh, mistoqsija, il-vot ma kienx unanimu għax jina ma votajċa eh, favur. Sur Agnew, blu kardoja għal-mistoqsija biex bċa mistoqsija. Għaddar boħra mistoqsija kjoġbok. Dak mkix mistoqsija. Sur Butjereċ illi ser jitkellem fissem il-Soċjalisti Demokratiċi. Iva, grazzi, President. Il-Blu Tang ilu ila teddida għal bejjem kif ukoll għal ħasaħħa pubblika. U dinja xi ħaġa li aħna niġġieldu kontrija u f'tilqim dan it-tip li jużaw f'żona restritta għal inkella il fat li eh, konna ħannu zaw din it-tilqima kien hemm ċans li l-virus kien jgħaddi għal annimali oħrajn għalhekk din it-tilqima kienet qed tintuża biss għal annimali li diġà instabu li kellhom il-blu tangal allura kellu riskju doppju aħna kellna ġifieri il-marda kif ukoll restrizzjonijiet issa dan kollu nistgħu nevitaw forsi permezz tal-tilqim mhux attivat għaliex dan jista' jneħħi l-tfixkil li għandna fuq suq u li konna strategija ħafna iktar mwessa illi tista eh, ikunu iktar effettivi fiġi ta' konċa dan id-dibattitu dan il-marda. Aħna irridu nimmodifikaw id-direttiva biex nipermettu li kunem l-użu ta' din it-tilqima. Dak sinjuri, dak li għanna fi trattat, dak li huwa ta' belli ta' korporazzjoni, ma' tkun skuza għal biex indewmu il-kustjoni għalix dawn se jkunu ta' detriment tal-bdiewa. Grazzi issa eh, il-Sinjura Polsen. Grazzi President. Grazzi ħafna Sur Wojciechowski għal eh, bieċa xol ta' sew tajba li għamil. U kollegi diġa għalu fuq xiex qed nitkellmu hawnhekk, qed nitkellmu dwar il-qima ġdida, effettiva li nistgħu nużawha u għalhekk nixtieq nuża il ħina għad dispożizzjoni tiegħi biex nisħaq il-fatt li dan probabbilment huwa l-ewwel profa sinifikanti fil-qasam ta' qasam agrikolu ta' xra jiġri meta l-klima tibda tinbidel. Ina pajizi fi Svezja marda bħal dik tal-Blue Tang kienet xi ħaġa illi qatt ma smajna biha f'xi erba' ħames snin ilu kienet xi ħaġa sporadika illi aħna rajna fl-nofsina tal-Ewropa u issa saret realtà. U kena fil-fatt l-ewwel epidemik tagħna, l-ewwel epidemija. E, għalhekk importanti ħafna li nibdew nagħtu dan it-tilqim, imma importanti ferm ukoll li aħna nifmu li aħna meta qed nitkellmu dwar il-klima u l-ambjent u ġejjieni li aħna nifmu illi mhix biss kwistjoni ta' xejrit fix-xita jew nixfa li ħajnbidlu, jekk qed nitkellmu dwar bidla fil-klima dan jfisser ħajkun sitwazzjoni kompletament differenti għal dak li huwa l-Mart u l-epidemija kemm fl-annimali kif ukoll fil-bniedem aħna din irridu neħduha bis-serjetà. Meta nkunu qed nikkalkulaw, meta nkun qed nippjanaw fis-strateġija tal-2020. Bħala leġislaturi importanti ħafna li nifmu illi aħna biss nistgħu nieħdu deċiżjonijiet tajbina b'bażi tal-arfin li għandna dispożizzjoni tagħna llum. Imma rridu nkunu flessibbli sabiex deċiżjonijiet ġodda nkun nistgħu jittieħdu meta nitalmu affarijiet ġodda u tilqim ġdid jidħol fis-suq Grazzi Sessur Nicholson li ħaj fisem il-konservativi u riformisti. Grazzi ta' Sessur President l net nishtin nirringrazzja li Sur Vajkoċevski għal rapporti għaw għal xirnexilu jġib dan il-rapport fil-parlament u nil-diskutu ħdal-ħodu xħadem bisħiħ fuq dan. Nix l lura l-qasam tal-tabilita korrelazzjoni għaliex il-komissarju għal li u it-tama li ser kunu tajbin bizzej, per kolli najt il-Kommissjoni li it-tama miex bizzejiet. Din, dinja marda serja ħafna uħna aħna rridu nkontrollawa dan is-sajf. Għaliex din tinġar bil-dubbin zaħir, aħna ma nafx kif jistaw interpretawa din il-kelma midges bil-Ingliż l-interpreti, però dawa tip ta' dubbin partikolari. Issa, is surfaj Fajkoċevski għamel l-aħjar l-seta' u ma jistax nitfaw l-uħtija għal dew minn li sar, allura tkun ħaġa tkun ta' ħasra li fi Brussel aħna minħabba burokrazija fi Brussel eh, indewmu dan ir-rapport din l-implementazzjoni għaliex din il-marda tinġar malajr u aħna rridu nkun nistgħu nagħmlu t-tilqim neċessarju fil-qasma eh, affettati. Kif qalu Vojkoċewski u kollegi oħrajn, aħna rridu insibu l-fejqan u għalhekk irridu il-Kummissjoni tatina garanzija li l-burokrazija mhux se din il-kwistjoni lura. Is-Sur Agnew. Din hija marda fejn l bdiewa ridu jomnu d-deċiżjonijiet tagħhom għabbażi ta' ċirkustanzi tagħhom. Bħala bidwi Ingliż jiena noqgħod fuq ir-rakkomandazzjoni tal-veterinarju mhux l-opinjoni tal-burokrazija ta' pajjiżi oħra. Jien napprezza l-appoġġ tal-min ħala 16 fir-Renew Unit u jina frustrat li l-Unjoni Ewropea tittindaħal. Intom tajtuna din il-marda mela tamluċ l-affarietar. Issa ħna din niddiskutu dan hawnhekk minkejja garanziji li ma kienx ħajkun hawn bidliet kbar, malfejn miżuri kbar użar bħal din iridu jerġgħu jiġu reveduti sabiex ikunu konformi eh, mal-regoli tal-Unjoni Ewropea. Ma nafux xin il-kwistjoni u kif il-kwistjoni ta' tabelli ta' korrelazzjoni ser tiġi solvuta u fuq dan is-suġġett juri il-konfużjoni li il-kodeċiżjoni tista' twassal għalija. La darba Renju Unit Eh, jagħmel konformità mar regoli tagħkom l-affarijiet ħajkollhom perspettiva differenti. Thank you, Mrs. Dodds. Signora Dodds, grazzi tassew sur President u grazzi wkoll ir-rapporter għal dan ir-rapport. Jina ġeneralment nkun favur il-prinċipju ta' dan ir-rapport. Nixtieq inżit ngħid li dan din it għandha tiġi użata biss meta l-awtoritajiet kompetenti jidentifikaw riskju sinifikattiv għal popolazzjoni. fit tramuntana tal-Irlanda, l bdiw u Dipartiment tal-Zvilupp Rurali u l-Agrikoltura ħadmu bisħiħ biex iżommu l-Irlanda ta' fuq zona ħilsa u importanti li l-Kummissjoni u l-Kunsil jarfu oqsma ħilsa fiħdan l-Unjoni Ewropea u jpoġġu zal-fagwardi f'postom għal dawn l-oqsma. Madana kollu jider li jatem riskju fiħdan l-Unjoni Ewropea li din il-marda tinfirex u għalhekk importanti li tramuntana tal-Irlanda jkollha l-abilità li tuża t-tilqim. U importanti imperattiv li l-awtoritajiet kompetenti jagħmlu monitoraġġ u jagħmlu projbizzjonijiet fejn neċessarju biex iwaqfu l-firxa tal-Blue Tongue u jkun hemm parteċipazzjoni mis-setturi kollha importanti li stati membri kollha jaħdmu b'mod kostruttiv flimkien sabiex inaqsu r-riskju tal-firxa ta' din il-marda u jipproteġu l-industrija minn pandemija kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni importanti ħafna biex jikontrollaw jom l-monitoraġġ tal-pandemiji u jina nħedġiġ li dan isseħ. Grazzi tassew Sassur Nikolescu. Grazzi, Sir President, l-epidemiji bħal dik tal-blu tang joqtu ħafna l-raħala imma anke l konsumaturi u l-ekonomija Ewropea b'mod ġenerali għaliex hemm livell oli ta' imwiet fost l-annimali u restrizzjonijiet għal kummerċ. Minħabba dan l-impatt kbir ekonomiku għal reġunijiet mill-quta hemm bżonn illi norganizzaw kampanji ta' tilqim. Imma biex ikonna kampanji ta' tilqim preventiv hemm bżonn ukoll li jkun hemm restrizzjonijiet marbutin ma' dawn ir-reġunijiet Għallek, aħna naħsbu li il-proposta għal-Komissjoni hija taġġiet kemm għal-raħala u anki għal-reġuni eh, mill-quta. Irrid ngħid ukoll li il-fondi Ewropej għamlu kontribut għawi biex ittejbu s-situazzjoni wara l-epidemiji tal-Blue Tang. Kampanji ta' til-im ġewi finanzjati għal madwar 390 miljon euro kif għal il-Kommissarju. għalix dawn il-kampanji irnexxew fil-fat u fil-fat issa l-affarijiet huma ħafna ħjar. Presidente, onorevoli kollegi, vorrei... Presidente, onorevoli, l għanet nix ringrazzja li s-sur Vacikovski u l-rapporti, shadow rapporter sa xol kolla li għamlu dan il-rapport biex namlu flessibli aktar il-regoli ta' til-im rigward il-Blue il-Komitat tal-Agrikoltura provaw iħaffu l-implementazzjoni ta' dan ir-rapport biex dan isseħ qabel is-sajf. Kummissjoni Ewropea preżentat proposta li ma kniċet is tqis l-approvazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona u ħallit is-setat ta' deċiżjoni fidejn il-Kunsil u skledit kompletament il-Parlament. Wara negozjat intensivi u għalek nixeni ringrazzja s-servizz legali tal-Parlament u s-segretarjat tal-Kummissjoni tal-Agrikoltura tal-Kumitat tal-Agrikoltura stajna nsibu l-ftejn biex nbidlu l-bażi legali Fihdan l-artiklu 43 paragrafu 3 ta' trattat għafas ta' proċedura leġislattiva ordinarja. Issa saħna t-nistennew li l-Konsil fl-istess effiċenza jilqaw il-pozizjoni tagħna bl-inklużjoni tal-tabelli ta' korrelazzjoni biex jagħtu tweġiba mħaffa lil bdiewa Ewropej. Thank you. Mr. Elward. Grazzi tas-Sur Elward, grazzi sur President minħabba il-tilqim u restrizzjonijiet fuq il-moviment tal-annimali, il-numru ta' pandemiji u firxa ta' marda, il-firxa tal-marda żdiedet. Din il-marda tagħmel soffranza kbira eh, lill-annimali u tagħmel ħafna ħsara lill-ekonomija rurali u l-agrikoltura biex inħeġġeġ l-istati membri biex jużaw tilqim kontra l-blutang U nirringrazzja r-rapporter għal din kwistjoni. sa' li membri rridu jnataw l-flessibilità biex ikunu proattivi u jiġbdu attenzjoni u jagħmlu eh, avvanzi tagħhom eh, fuq istrumenti ġodda li jistgħu jkunu fis-suq Il-tilqim jitrapprezenta metodu veterinarju kontra l-blu tank li meta tiġi akkompanjata miżuri oħra bħal monitoraġġ l-erda tal din il-marda tista' tkun possibilità. Il-tilqima u l-kontroll kif ukoll distruzzjoni ta' din il-marda il-President iwaqaf iwaqaf lill um, l-onorevoli għaliex um, qed għagġel wisq. Um, Mrs. Girling. Is-Sur Girling, Sinjura Girling, din il-leġizlazzjoni l bdiewa flessibilità għażla u tama, ikolli ngħid. Għal ħafna żmien l-istrateġija ta' tilqim tagħna żammet lura minħabba l-fatt li ma żviluppajniex prodotti żviluppati biżejjed biex jippermettu tilqim eh, tal-annimali jinsabu barra iż-żona tal-esklużjoni il-fat li tkun f'żona tal-esklużjoni tkun ta' tista' tkisser il-ħajja tal-bdiewa għaliex hemmhekk ma tkunx tista' tipproteġi l-mart eh, il-marta li jinqalalhom l-annimali, eżempju l-blue tongue. Nittama li l-Parlament ukoll ser jaqbel illum jippermetti u hemm ukoll tilqim għal oqsma li huma ħilsa mill-narda tal-Blue Tank. Madonna kollu importanti li dawn ir-regoli tlu fisseħ mill-aktar fis. Il-bdiwa fuq in-naħa tal-punent iridu jistgħu jagħmlu tilqim tal-annimali qabel Mejju sabiex jaraw li l-annimali jkunu protetti b'mod sħiħ aħna lkoll nifmu l-isfond tal- ġlida interistituzzjonali ta' tabel ta' korrelazzjoni, pero nista' ngħidilkom il-bdiewa li jirrappreżentaw li nipprappreżentaw hawnhekk ma jifmuhomx dawn huma tellawna hawnhekk biex aħna nkunu nistgħu nirrappreżentaw malek aħna ejja ħanħaffu b'dan ix-xogħol irridu nimplementawhom dawn l-affarijiet u anki l-annimali rridu natwhom it-tilqim. Grazzi. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Blauzungen. Grazie, President. Il-marda tal-Blue Tang għamlet ħafna ħsara fil-settur tal-bidja mill-sena 2000 kien hemm epidemiji f'bosta stati membri u dan wassal għal ħafna telf għal raħala. Imma hemm dil-problema illi huma dawk illi propju ma liċken illi ibatu l-iktar minkejja it-tilqim f'ċerti pajjiżi ma kienx, ma kienx possibli li jiġu esportati, per esempio, eh, fl-Austria il-baqar li jimbija għall laħam għat-taċċanga għandhom umma importanti ħafna din il-marda da maġiċ eradikata għal daqstan tista' tfeċ eh, terġa' tfeċ dak li kien veru 10 snin ilu madux veru u issa id-direttiva bżonn li timbidel u tiġi riveduta u aġġornata regoli jridu jiġu adattati biex jikludu issa l-avvanzi teknoloġiċi u nġildu b'mod iktar effiċenti kontra din il-marda. Regoli oriġinarjament inħolqu biex u tiqis il-life attenuated vaccines. Imma issa il-tilqim tjieb Issa jena kontent li l-Kommissjoni ħadet azzjoni ta' malar parlament u koll, hemm bżonn li naġġexxu ta' malar para rappreżentant ta' rħala naf kemm hu importanti illi aħna naħsbu fiċ-ċiklu ta' l-annimali u kaħna nieħdu din deċiżjoni ta' malar e, nistgħu niżguraw li konna regola um, li nistaw nużaw li tkun taġi tal-annimali u l-raħala u Grazzi, Grazie, Sur Capullo Santos. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju. Il-proposti illi fija din il-proposta leġislattiva u ma tajbin ħadd ma jista imerjom fuq is-sostanza u nifraħ il-Kommissjoni għal din l-inizjattiva li tqis il-progress li għamlet ix-xjenza jiġifieri nkun jista' jintuża til-qim għal kontra din il-marda barra mill-żoni fejn hemm restrizzjonijiet fuq il-movimenti tal-annimali għaliex dan it-tilqim ma jirrappreżenta ebda riskju uh, ta' li din il-marda tittieħed. Nirringrazzja l rapporter Sur De Castro illi provdew illi bidlu il-bazi legali l-proposta minn dik li kienet proposta oriġinarjament. Issa, il-seta hija maqsuma bejn il-Parlament u l-Kunsill taħt il-proċedura eh, leġislattivi ordinarja skont it-Trattat tal-Lisbona il-Kumitat tal-Agrikoltura id-diskuta dan is-suġġett u eh, approvaħ ta' malajr u issa nisqegħdin nitkellmu fuq illum hawnhekk waqt din il-plenarja lek fil-ġejjieni qarib il-pass li miss nistgħu niddeċiduh flimkien mal-Kunsill sabiex dawn id-dispożizzjoni ġodda jistgħu jitħluq fis-seħħ. Nagħmel appell lil-Kunsill biex jipprovaj għarrab il-pozizjoni tiegħu ma' dik tal-Parlament li naħseb illi illum se tikseb maġġoranza kbira. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. L-adattament ta' regoli marbutin mal-marda tal-blu tank jaqblu mal-politika Ewropea għat il-qim u dik ta' saħħa tal-annimali tal-2007-2013 il-mota huwa li il-prevenzjoni u l-aħjar medicina Jekk aħna jkollna approċċi iktar flessibbli għal tilqim, din il-marda il nistaw nġildu b'mod iktar effiċjenti u l-effetti negattivi fuq l-agrikoltura jitnaqsu. Hemm bżonn ta' ħafna flessibilità u ħafna prevenzjoni għal ħafna mart fost l-annimali. Il-politiki li aħna segwejna fl-Unjoni Ewropea għal ħafna żmien Eh, ma li ma kemm jista' jkun ma nlaqmux ma kinux għaqlin jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Paulson li rridu naħsbu dwar l-effetti tal-bidla fil-klima fil rigward tal-mart tfos l-annimali u hawnhekk għandna bżonn ta' strateġija ċara u hemm bżonn ta' iktar xogħol fuq dan. Irrid ngħid ukoll li Eh, ta' min jiddiskuti dan l-affarijiet iktar fid-dettal fil-Kommissjoni. Hija tajba eh, l-ideja sa li għandna din it-tilqima ġdida li tista' tintuża kullimkien għax l-użu tal-life attenuated vaccine kien perikolus. Eh, Jena nifraħ l rapporter ta' kemm ħadem malajr għaliex aħna tas u nirringrazzjaħ għaliex aħna hemm bżonn li nieħdu azzjoni ta' malajr għaliex nistgħu nippretendu illi se, terġa' tfeċ din il-marda fil-ħarifa u rridu nieħdu azzjoni malajr kemm jista' jkun. kull eh, tabib veterinarju se żgur li se jħeġġeġ l-użu tat-tilqin imma it-tilqim mhuwiex biżejjed il-Kummissjoni trid eh, tkompli tiżviluppa il-miżuri ta' implementazzjoni jridu jaddattaw il-proċessi tagħhom u dan għandhom jagħmluh ta' malajr malajr kemm ħdimna aħna fil-Parlament. Kummissjoni għandha taġixxi ta' malajr sabiex inkunu nistgħu ingawdu l-benefiċċji tal-progress li għamilna ġa minn din is-sena. Eh, inti trid intervjeni fuq il- punt li għajja Mr. Xnalħat, jew catch the eye, kaċ Tajb wis ħadd nota Sur Tarabella. Sur President, Kommissarju Aziz, kollegi, nirringrazzja li kollegi tagħna li Janus Wojciechowski għal rapport tiegħu li fakarna fil-importanza ta' leġislazzjoni adattata issa dwar it-tilqim f'dak li ikun ikun it-tip tiegħu minn dak li nafu issa aħna ma nistgħux nidentifikaw il- Eh, l-oriġini ta' minn fej jkun ġie il-virus. Meta til-ima ma sakemm ma jkonniex til-ima xirqa ma nkunux nistgħu nagħmlu differenza bejn animal illi jkun imlaqam jew animal marit. Din hija xi ħaġa indispensabbli għalli qabel ma ma nkunu nistaw najdu ma nkunu nafu dawn l-affarijiet ma nistawx najdu li hemm żoni li huma ħilsa kompletament minn din il-marda. L-Unjoni Ewropea għandha tħeġġeġ il-riċerka f'dan ir-rigward sabiex ikun hemm iktar sigurità fl-Unjoni Ewropea u bekk ikunu nistaw norbtu flimkien iktar l-effetti kummerċjali ma dawk tas-saħħa tal-annimali. Grazzi.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 Grazzi, Sur President, ta' min eh, fakkar il-kommenti li għamel il-Komissarju li il-kazijiet tal-Blue Tang ju orsu fl-2008-48,000 u eh, fl-2010 ħafna inqas. Ma dana kollu ma nafux iżvilupp jista' jkun hemm fil ġejjeni ġifir l-iżvilupp ta' din ta' til-qima eh, mhux attivata u l-mod kif nistgħu nużawha merħba bihom Kienet tkun idea tajba kieku kien preżenti l-Konsill ukoll sabiex nkunu nistgħu naraw jekk mhix lesti fil-Konsill illi jipprovdu it-tabelli ta' korrelazzjoni li il-Parlament u l-Kummissjoni ħossu li huma bżonn jużi u forsi din hija xi ħaġa illi jistgħu ituna tweġiba dwarha. Il-prevenzjoni tal-mart kollu mod partikolari dik tal-blue tongue um, E, terfetwa il-trobbija tal-annimali u il-movimenti tal-annimali. Grazzi. Mr. Vlasak. Sur Vlasak. il-problema tal- til-im vaccini mux attivati inactivated vaccines ifisser illi l-annimali se juru riżultati pozittivi mbagħad aħna ma kunux nafu jekkux dan u wix għax l-annimali jkunu ġew imlaqma jew inkella ikunu morda hemm bżonn illi konna studju viroloġiku li jiswa ħafna flus u joħloq diffikultajiet tiegħu wkoll it traspożizzjoni ta' din id-direttiva f'leġislazzjoni se jkollha ċerti konsegwenzi jiena ma naqbilx ma id-data tal-20 jum għal l-implementazzjoni. L-iskadenza bżonn illi tiġi estiża u t tabelli ta' korrelazzjoni se jiswa bil-flus ukoll. Grazzi, Sur President, jina naħseb li huwa pass il qoddim illi għamnek qegħdin nitkellmu dwar din il-problema u li din hija problema mhux marbuta mal eh, naħa tisfel tal-Ewropa u ta' fuq tal-Afrika. Imma dak illi jina il-pożizzjoni tiegħi hija pożittiv fuq dan ir-rapport u naqbel ma' Sur Tarabella illi jekk aħna il nixtieq nistaqsi jekk il-Kummissjoni tħoss illi hemm bżonn illi naraw kif din is-sistema għadha tintuża fis-servizzi veterinarji għaliex jista' jkun hemm dispożizzjoni li jippermettilna illi neqirdu din il-problema darba dejjem mill-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Jar. Grazzi ħafna. Sur President, tilqim kontra l-marda tal-blutank huwa importanti għaliex huwa biss permezz ta' tilqim il-ġdid li nistgħu innaqsu r-riskju ta' l-infezzjoni minn din il-marda perikoluża għaliex it-tilqima tista' tintuża f'żoni fejn il-marda għada ma feġġieċ. F'dan l-isfond aħna rridu nisħu li L-agrikoltura hija fattur importanti fil-istati membri kollha u il-raħala jridu ikollhom il-possibilità li igawdu mill-arfin xjentifiku l-iktar reċenti u avvanzat u mit-tilqim ukoll hemm żewġ affarijiet li huma bżonn jużi. L-ewwel nett iridu naraw illi tinsab soluzzjoni ta' malajr għal prassi tal-medicina veterinarja fl-Europa un bat bżon li l-istati membri jibatu l-informazzjoni li għandhom l-Kommissjoni fl-ħarnet il-Kommissarju. Grazzi ħafna, Sir President, l-ewel net rrit eh, nirringrazzjakom għall appoċ sħiħ għal din il-proposta u anki tal-li għaraftu il-bżon ta' proċeduri imħaffa ħafna minnkom semmejtu il- problema tal-tabelli ta' korrelazzjoni u jiena rrid infakkarkom illi kien kien l-impetu ġdid u l-importanza ġdida li tat il-konferenza tal-presidenzi li din il-kwistjoni b'mod partikolari fl-arfin rikonoxximent tal-problema ta' trasposizjoni tal-leġislazzjoni Ewropea fil-kodiċi eh, legali tal-istati tal membri u għadaqseg diffiċli li l-istati membri għajdulom l-Kommissjoni li ma' parti tal-leġislazzjoni għamlu trasposizjoni dan il-regolament Ewropew fil-ordni legali tagħhom u għadaqseg diffiċli għalix xina naħseb li meta jkun għedin jaħsbu dwar kif se jagħmlu trasposizjoni irridu jagħmlu tħejjija tagħhom irridu jiddeċidu kif se jagħmlu trasposizjoni. Għalhekk naħseb illi l-koll narfu il-fatt illi kena kemm il-darba tkellimna fuq dan il-punt kemm l-Unjoni Ewropea tbati meta trasposizzjoni ma tkunx indaqs kullimkien. Mod partikolar fuq kwestjoni bħal din li qed niddiskutu llum din tista' tkun eh, taħsara jekk it-trasposizzjoni ma ssirx kif imiss. Fl-istess ħin kif fil-kommenti eh, inizjali tiegħu u nerġa' ntenni li il-Kommissjoni ma taqbilx li għandu jkun hemm xi xkiel eh, li m'hemmx bżonnu jew xi għalhekk hemm bżonn li jkun hemm iktar flessibilità, iktar negozjati intensivi nistgħu nsibu soluzzjoni għal din il-problema u l-Kummissjoni se tipprova tgħin kemm jista' jkun sabiex Ikunu nistaw nadottaw din il-leġislazzjoni qabel ma jibda l-istaġun għal din il-marda dwar il il-fat jekk ta' kemm il-Kummissjoni għal li timplementa din il-miss din il-mizura, nserħilkom maħkom għanajdilkom li aħna għamilna il-partit tagħna il-mizuri ta' implementazzjoni u mal-esti kull ma' qed nistennew hija propju l-approvazzjoni ta' din il-proposta mill-leġislatur. La darba din niksbuha nkunu nistgħu nimxu qudiem malajr ħafna għal darba oħra. Grazzi ħafna lir rapporter u grazzi ħafna għall appoġġa din il-Kamra għal din il-miżura. Grazzi. Grazzi ħafna issa għandna il-kollega Wojciechowski. Grazzi ħafna. Grazzi għal eh, klim ta' poċ jina xtaqt nirringrazzja l shadows kollha kif ukoll il-membri tal-Kumitat Agri. Nirringrazzjakom tal-li eh, permettejtunna illi naħdmu daqstant malajr. U rari f'dan il-Parlament li aħna nadottaw dokument eh, tant pozittivu dan jfisser li għanna titjib. Meta mqabbel eh, mas-soltu. Naħseb huwa tassew diffiċli għalina illi forsi inħossu kompassjoni ma' amministrazzjonijiet nazzjonali. Mhux tant mhux daqstant diffiċli li wieħed iħejji informazzjoni u jibgħat l-informazzjoni l kummissjoni iżda jkun min-naħa l-oħra aktar diffiċli għal ċittadin komuni illi jindaga jekk il-leġislazzjoni Ewropea ġietx trasposta f'pajizu għal nittama illi l-informazzjoni dwar it-tabelli ta' korrelazzjoni tkun disponibli għal kulħadd u li dan ikun dokument fil-fatt disponibli għal kulħadd. U jien għandi appell, appell għal kunsill jekk jogħġobkom tiġġildux din il-ġlieda tmorrux kontra din l-idea ta' tabelli ta' korrelazzjoni nittamaw illi fis-sajf ikonna kampanja dwar it-tilqima li xinkella dan ix-xogħol kollu li għamilna f'taqstant qasir żmien ikun għal xejn. Grazzi ħafna. Grazzi li kulħadd bekk aħna nikkonkludu dan id-dibattitu. U għanna l-punt issa li jmiss. Għanna mistoqsija orali l-importazzjoni ta' tadam mill marok L-ewwel kellima fuq l-lista